Signora Vici eh, Kommissarju, dak item id-dibattitu tagħna u ser nifutaw fuq dan ir-rapport għada fl-offsinar. U issa naslu l-aħħar punt tagħna fuq l-aġenda. Rapport ta' Sur Esther DeLang lejn interpretazzjoni aktar effiċenti u kost effikaċi fil-Parlament Ewropew. Ir-rapporter fidejk. meneer de voorzitter. Ik, uh, ik richt mijn woord tot u in de. Grazie, president. Għan nitkellem eh, bil-Olandis, apposta, mux għax ma nafx nitkellem bil-Ġermanis jew bl-Inglis, imma għaliex kultant inkunu daqxajn il-botwist mill-ċittadini tagħna. U jekk hemm ġurnalista jew ċittadin li qed jismani, jiena nixtieq nitkellem bil-lingwa tiegħi biex jifhimni. U dan huwa din hija ħaġa li suppost inkunu nistgħu nagħmlu fil-Parlament Ewropew. Aħna għandna 23 lingwa uffiċjali. Jiena ukoll rispetta lil lingwi ta' minoranza. Frizjan, per eżempju, li jitkelmu parti mill-Olanda, però ma nistawx aħna nitkelmu b'lingwi oħrajn ħlif dawn il-23. Kulħadd għandu dritt jitkellem bil-lingwa tiegħu. Hemm bżonn ikunu hemm meta għandna bżonnhom. Però meta m'għandniex bżonnhom m'għandhomx ikunu hemm nistgħu nifrankaw ftit. E, huwa e, importanti li jkollna l-interpreti biex aħna l-ħidma tagħna nagħmluha. Però ikollna e interpreti fejn m'għandniex bżonn ma jagħmilx sens. Speċjalment jekk inħarsu lejn l-ispejjeż ta' kull persuna kull għal kull jum. Kien hemm eh, rapporti, kien hemm illi kien hemm rapporti fuq kemm qed jintefa eh, fi Brussell fil-ġimgħa pereżempju. Ija ħasra li qed nitkellmu hawnhekk fil-11 ta' bil-lejl għax u għaktar efficienti illi servizz ikun għabel l-11. Eh, eh, bħala priorita, għanna nirsolvu l-problema tal-kanċellazzjonijiet li għaslu tard. Dawn kultant jistaw jaslu għal spiża ta' 5 miljoni fis-sena. Memx sens li nħalsu għal servizzi ta' interpretazzjoni meta ma nużawhomx il-membri tal-parlament għandhom ikunu konxi illi hemm spiża fil-servizzi ta' interpretazzjoni. Rridu nqajmuha din il-kuxjenza. Tielet punt huwa l-interpretazzjoni meta ikonna bżonna. Għandu jkonna idea ċara fuq li ma huma l-lingwi illi għanna bżonn u fejn. Hemm bżonn Inżommu dan u dimajnejna b'moċar u nishtiqu anki għajmu l-attenzjoni tal-orti tal-auditori, mux biss fil-Parlament Ewropew, ma anki fil-istruzzjonijiet l-oħra. L-aħħar darba li tkellimna fuq għadik fl-2005, għanna bżon ta' politika iktar wisa fuq il-multilingualizmu u u fuq kemm um. U għanna bżon ta' dawn rapporti qabel l ta' din istena. Grazie, grazie għall-inkoraġġament. Għanna żewġ tal-bit għal-mikrofonu. il sinjura Twitta. Grazie, jena nishtiq nirringrazzja r-rapporter, Delang jien eh, nishtiq nikorreġija meta ngħidu li ħanna tlieta u 20 lingwi aħna għandna 24 lingwa bil-Kroat. Jiena wkoll. Jiena nixtieq eh, ninaqat ma' rapporti li rridu naqsu l-ispejjeż u rridu nkunu iktar ekonomiċi. Eh, aħna għadna kif ksibna li tinstema il-lingwa tagħna, aħna rridu nkomplu din il-prassi li nkunu nistgħu nitkellmu bil-Kroat. Naturalment eh, tkun ħaġa tajba li nikkanċellaw fil-ħin. U hemm naturalment eh, lok anki għal eh, frankar, però jiena navoka <coughs> naqbel li jkunaw il-Frankar, e pero anki l-efficienza. Aħna għanna importanti għalina diversita, aħna għadna kif serna membri tal-Unjoni Ewropea, aħna nishtiq nkomplu ninkunu nistaw nkomplu nużaw il-Kroat, il sur Sivera. Grazie, President. Dan il rapport u għapass iħor il-qoddim kontra il-multilingwizmu fil-Parlament Ewropew. Bil eh, b'din l-iskuża tal-Efrankar innaqsu u dan jwassal għal servizzi eh, inqas effiċenti u anki tnaqis anki fid-dritt tal-membri tal-Parlament li jitkellmu b'lingwa tagħhom. U dan ir-rapport mux għet jagħmel pass il qoddim f'din il-situazzjoni. F'ħafna laqat memx interpretazzjoni fil komitati u anki fil delegazzjonijiet u dawn eh, nalqu għajnejna fuqhom dawn u rridu morru iktar li lim biex nifrankaw iktar. Dini ħagġa ma nistax naċċettaw. U <coughs> eh, eh, importanti li nigarantixxu E, il-kwalità, hemm ċerti prinċipi li rridu nirrispettaw u tradutturi u l-interpreti għandhom ikunu suffiċenti u biżejjed. Il-bekk nalqu id-dibattitu u l-vot, il-votazzjoni fuq dan il-punt isseħada fl-offsinar. Il-seduta li miss se tkun għada fl-10 ta' settembru mid-9 sa' satej u mid 3 sal-11 ta' flaxija. Il-agenda tista' tiġi konsultata fuq il-website tal-Parlament is-seduta magħluqa. Il-lejla tajba.